il-President. So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mela, esis kollegi, inkomplu bis-seduta tatana u l-minuti mil bir mil min mil tal-bieraħ u il-dokumenti huma aċċessibbli hemm kummenti le mhux il-każ mela il-minuti approvati. L-ewwel punt fuq l-aġenda tal-lum